anka eh, soluzzjoni għal kawza ta' din il-problema eh, fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali. Grazzi ħafna lil eh, kommissarju Reding. Mela, dan jikonkludi id-diskussjoni u l-votazzjoni fuq um, il-mozzjoni għal rezoluzzjoni jsir iktar tard. Mela, naddu issa għal punt li mess fuq l-agenda tagħna li huwa situazzjoni fir-Repubblika fir-Repubblika Ċentru Afrikana. Mela l-ewwel kalimi grazzi. Eh, Sinjuri, Kummissarju, President il-Repubblika tal-Afrika ċentrali huwa pajjiż fallut u uh, huwa ovvju li qegħdin uh, jaraw dak li hemm imniżel fir-riżoluzzjoni tagħna aħna nixiqu li uh, il-konflitt bl-armi jispiċċa u minn qed jagħmel reati kriminali jiġi ikkastigat jiġu intejbu il-situazzjoni umanitarja għandu għana naħdmu bżewġ modi b-mod diplomatiku u għanna naġixxu u koll fil-settur tal-ekonomija aħna natu aktar minn 20 miljon euro lil dan il-pajis imma importanti ħafna li niftakru illi jistaw ikunem ħafna irregolarzajiet meta jkunem trasferiment ta' ħafna flus rridu nassikuraw li dawn il-flus qegħdin jaslu fejn suppost jaslu. Għalhekk hemm bżonn illi naħdmu fuq dawn iż-żewġ uh, binari. Grazzi ħafna. Naddu issa għal kellim li miss l-Onorevoli Preda. Grazzi ħafna President. Is-suġġett qed nitkellmu dwaru issa id-deċidajniħ il-ġimma l-oħra u meta ipproponejna li konna eh, diskussjoni fuq Repubblika Ċentrali tal-Afrika kien hemm kollegi li saqsow jekk din kienx emerġenza x'inhu jiġri eh, f'dan il-pajjiż. Fil-fatt fil-weekend kien hemm avvenimenti li seħħu hemmhekk li juru illi iva din hija emerġenza sebajn persuna inqatlu fil-ponent tal-pajjiż eh, ġliet bejn il-grupp eh, ta' Seleka u il-President Bozize. Il-ribelli ħadu il-seta fidejhom u eh, situazzjonija kritika ħafna, hemm rekord tal-drittijiet tal-bniedem diżastruż hemmhekk Aħna meta konna din diskutu din il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni, aħna u wkoll dwar li t-wessija, eh, t twissija ta' Valeri Imos li huwa huwa il-kap tal- il-kap umanitarju tal-ġnus Mauda. Il-president qasal mikrofonu l kellima. Kellima li jmiss eh, f'din Repubblika Ċentrali tal-Afrika hemm drama umanitarja, umanitarju li qed iserħa. Il-kollezzjoni seleka hija akkużata b'atroċitajiet 70% tal-popolazzjoni ċivili qiegħda tgħix taħt il-livell tal-povertà din eh, eh, jaħarbu lejn il-ġungla hemm ħafna mart tfal qegħdin eh, jiġu sfurzati li jissieħbu fl-armata u rridu nassikuraw illi aħna infornuhom blajnuna medika li jeħtieġu. Jidu għandhom bżonn ukoll lajnuna politika tagħna. Sforzi umanitarji huma importanti ħafna b'mod partikolari biex il-sitwazzjoni tiġi stabilizzata bilan illi niproteġu il-popolazzjoni ċivili u jkun hemm il-kondizzjonijiet adattati għal elezzjonijiet fil-futur. għana nġbru kol dawk l-armi kolla illegali li jem fil-pajis. Grazie ħafna, issa għal għall-Onorevoli Holland. Xi sitxur uh, għaddow minn meta in meta meta ħadu fidejhom il-poter b'mod illegali fil f'dan il-pajjiż. L-Unjoni Ewropea qalet eh, kemm il-darba eh, dwar il-nuqqas stat ta' dritt u anka eh, tlabna illi seta' tingħata lura lill-poplu. Il-tkun hemm sistema Eh, ġuridika tajba biex dawk il qegħdin jagħmlu reati eh, tal-gwerra jitellaw il-qorti. Irid ikun hemm inkella intervenzjoni internazzjonali kif qal il-qorti internazzjonali il-ġimgħa l-oħra. Ir-reati li qed isiru f'dan f'din ir-Repubblika eh, jista' jkun li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom. Irid ikun hemm l-implementazzjoni ta' pjanta azzjoni għal paċi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Verxan. din it-tri darba din is-sena illi aħna qegħdin niddiskutu reżoluzzjoni fuq uh, din ir-Repubblika Ċentrali tal-Afrika mill-11 ta' Jannar il-ġeneral uh, Bozize um, tilef uh, postu u il-kap tal-grupp tal-rebelli Seleka ħal postuwa Minn dak iż-żmien law kien hemm ħafna violenza fil-pajjiż. Franza eh, minnaħa għanda anka responsabilta hija imma ma ridux ovvjament intervjenu f'dan il-pajjiż. Mingħajr riżultati tanġib l-Unjoni Ewropea e, il-situazzjoni umanitarja eh, ħatkun eh, katastrofika. Hemm eh, ħafna persuni li għandhom bżonn lajnuna u l-NGO m'għandhomx aċċess għal postijiet kollha fil-pajjiż. Li eh, huwa importanti ħafna li natu għom lajnuna, illi natu lajnuna dal-pajis li diffikultajiet terribli, grazzi ħafna. L-Honorable Logbilar, grazzi ħafna, President, il-popolazzjoni f'dan il-pajis edbati minħabba il-gruppi armati u il-problemi li hemm ħafna ar eh, gruppi armati illi qegħdin jekstru uh, eh, liġijiet eh, til esekuzzjonijiet tal-massa u persuni arrestati mingħajr eh, l-ebda raġuni u nisa illi qegħdin eh, jinbidlu fi skjavi ta' sess hemm ukoll deskrizzjonijiet ta' tfal li qegħdin jinqatlu l-ħin kollu. Il-vjolenza saret aktar intensa huwa eh, veru li hemm stat fraġli, struttura fraġli fil-pajjiż. Il- violenza il għaddejja għal ħafna żmien u l-istat mhux qed jiffunzjona tajjeb. Laqas biss mem eh, l-affarijiet bażiċi tal-ħajja bħal ikel pereżempju u ħafna nies kellhom itilqu minn eh, djarhom biex eh, jirnexxilhom jgħixu. Hemm bżonn tal-ilma, housing, ikel u affarijiet bażiċi għal kura tal-ħajja l-ġnus ma' Eh, għandhom ħafna xogħol fuqhom l-lajnuna suppost l qetinata eh, twassal għal eh, għal-tneħija tal-abbos u li il-persuni jitellaw u dim il-ġustizja l-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-appoġġ sħiħ tagħha. Namen es folgen im Namen der Fraktionen, es beginnt Frau Kollegin Gab. Il-gruppi l-Onorevole Gabriel. F'Ġunju l-Assembleja tal-Parlament aħna eh, iddiskutejna il- dan il-pajis u rajna l-situazzjoni waħda fraġla ħafna għal darboħra eh, kena raġun. Illum il-proċess illi wieħed si jerġa' jibni il-pajis ġiet imminata u ċertu prioritajiet iridu jintlaħu il-kriżi umanitarja qed tafetwa 1.6 miljun ruħ għalhekk irridu naraw li jkun hemm servizzi bażiċi għal dawn il-persuni li issa laqas biss għandhom eh, dar anka irridu eh, nagħtu għajnuna anka eh, fir-rigward ta' pereżempju tfal li qegħdin jispiċċaw ġisfurzati li jsiru soldati irridu niġbru koll armi kollha illegali li hemm jiġru fil-pajjiż aħna għadin eh, niprovaw neġbru eh, eh, il- il- il- pajizi differenti ta' dinja f'din il-ħaġa biex jgħinu. Arvoisa puhemies, parlamentti joutuu ta' tänä vuonna ottamaan kantaa Keski-Afrikan. Għal uh, tini darba din il-Parlament qed jerġa' jiddiskutu din is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż uh, is-sitwazzjoni li dejjem qed deteriora. Għal 20 ta' snin dan il-pajjiż kien qed mill-aktar fqar fid-dinja l-Unjoni Ewropea trid tikkunsidra bir-reqqa eh, xini pozizjoni taħħa f'dan ir-rigward. Waħda mill-valuri importanti tal-Unjoni Ewropea id-drittijiet tal-bniedem. Din hija wkoll imniżla fil-tejjim uh, ta' Kotonu l-Unjoni Ewropea għandha pożizzjoni ewlenija biex tgħin il-popolazzjoni eh, tal-pajjiż minħabba nuqqas sabilta ħafna kellhom jitilqu minn djarhom u eh, qed tintuża ħafna violenza anka l-istupru u għalhekk l-Unjoni Ewropea eh, trid tagħti l-appoġġ tagħha lill-ICC biex jinvestigaw l-abbużu li qed isir f'dan il-pajjiż u importanti ħafna għal vitmi u għal poplu li dawn ir-reati jiġu investigati e, tajjeb u min qed jagħmel dawn ir-reati jittella qudiem il-ġustizzja. L-Onorevoli Obermajer, grazzi President. Min mindu il-poter waqa taħt seleka fil-pajjiż żdiedet ħafna il-vjolenza u l-ksur tal-drittijiet tal-bniedem. tal dritti tal drittijiet tal bniedem fil-kapitali manka fil-provinċi u fil-reġjuni differenti dawn eh, din il-violenza għat isseħ il-ħin kollu. Seleka hija koalizjoni imma il-komunità internazzjonali jridu jaraw eżattament qed jiġri biex daw kollha qegħdin jiksru drittijiet tal-bniedem għat jamlu abbuż ikunu jistgħu eh, jittellaw u il-liġi eh, nazzjonali u internazzjonali. eben gott sei dank keine verjährungsfrist für völkermord und keine verjährungsfrist bei verbrechen gegen die menschlichkeit. M'għandux ikun hemm limitazzjoni u impunità. Grazzi lil sur l-Onorevole Obermeyer issa ngħaddu għal membri l-oħra tal-Parlament l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna President. Aħna suppost qegħdin indiskutu l-CIR Eh, specialment minħabba li l-Unjoni Ewropea eh, tagħti l-aktar għajnuna lil dak il pajis Tagħti aktar minn 20 miljun euro fis-sena. Għalkemm il-Repubblika ħadet l-indipendenza tagħha xi żmien ilu, xorta waħda għatma kien hemm pajjiż, qatt kien hemm paċi f'dan il-pajjiż Meta wieħed iqis li dan il-pajjiż huwa wieħed li huwa sinjur fir-riżorsi naturali ma nistgħux nifhmu għalfejn daqshekk faqar f'dan il-pajjiż. Irridu nagħmlu pressjoni fuq dan il-pajjiż biex inwafqu il-vjolenza hemm ħafna xogħol xirrid isir biex e, isir progress f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Es folgt nun Frau Kollegin Kretu. Grazie ħafna. E, Sur Kelly, l-onorveli Kretu issa. Grazzi ħafna, President. Din dan il-pajis uh, waqa uh, f'keos illi wasal għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem specialment minn meta it-truppi ta' sele ħadu il-poteruma b'kolb ta' stat f'Marzu il-grupp ta' seleka qed idur mal-pajjiż eh, jisirqu u jgħamlu ħafna atroċitajiet. Qed naraw li hemm persuni li jista' timutu bil-ġuħ u dizintegrazzjoni tal-pajis. L-istess kif rajna fis somalia għalek għanna bżon intervent internazzjonali biex ikun hemm il-paċi fil-pajis u naraw li ma jitlux il-gruppi eh, eh, tal-ġihad fil-pajis għanna bżon aktar għajnuna umanitarja biex dan il-pajis jirġemni li l nifsu. U pala priorità irridu nikkonsolidaw il-mandat li jinata l eh, missjonijiet ta' zama tal-paċi u anka natu din l-assistenza importanti importanti li dan il-pajis. Grazzi ħafna, Signora Makvaj. Jiena imħazba dwar il-gwerra li qed taħkem il-Repubblika tal-Afrika ċentrali qed imutu n-nies hemm tortura ħadd ma qed jeraġixxi l-komunità internazzjonali ilha idea fuq zaqqa għal qudiem din il-kriżi u hemm iktar konflitt intern il-popolazzjoni hija traumatizzata 242,000 effluġat qed qed ibatu l-inċertazza mit-telf tifel u tifla ġew soġġetti għall-abbuż jew kellhom jiddaħlu fl-armata, jiddaħlu fl-armata bil-fors, ġiviri l-qorti għandha tibda l-investigazzjoni fil-Repubblika Ċentrali d'Afrika, il-liġi għandha tapplika l-pajjiżi kollha anke dak il-pajjiżi li għandhom risorsi limitati aħna responsabbli l-koll għan dawn in-nies u ma nistawx noqogħdu hekk nistennu naraw min ser jidbaħ dan il-konflitti armati, naraw min ħan appoġġa u min ħajribba. Min ħajribba, grazzi. Kaċ di issa. Għandi iktar nis li rridu jitkellmu iktar mill-li għandi ħin. Is-sur Lisek. Grazzi ħafna, President Komissarju. Is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż hija sitwazzjoni komplikata li qiegħda tmur il-tilwim li jeżisti bejn dawk li huma fidili lejn l-ex President Bozizi u dawk li huma fidili lejn il- dan il-gvern, il-ġimgħa l-oħra mitu 73 persuna. U qed irid jgħid illi illi f'dawk in-numri kien hemm ftit minnhom kienu salda soldati mill-Afrika t'isfel. Dan jixbaħ xaħġa pala stat stat li jgħat jikkollassa u l-komunità għandha intervjeni biex tuqqaf dan il-konflitt minnu fih. Grazzi ħafna. Signora Geringer. Grazzi ħafna. Minn Meta ir-ribelli ta' Seleka ħadu il-poter f'Marċu ta' dis-sena, is-sitwazzjoni marret allar. Il-vjolenza, stupri, anke s ser ukoll kienu komuni dan wasal għal eżodu tal-popolazzjoni ta' ċivili minn ċertu zoni u wassal għad deterjorament tal-agrikoltura u l-autoritajiet statali fostom ċertu servizzi mediċi per eżempju. Terz minn dawn il-persuni kellhom jitilqu minn djarhom għandhom bżonn ċertu għajnuna umanitarja, 300.000 għandhom bżonn ta' għajnuna medika, il-faqar qed jikber m'hemmx edukazzjoni għat-tfal, kważi 3500 kellhom jidħlu fl-armata, il-komunità internazzjonali da tkun iktar preżenti, prezent permezz ta' ċertu missjonijiet immirati għal din il-popolazzjoni. Grazzi ħafna, Signora Geringer, fl-aħħar mill-aħħar, is-Sinjura Esaja. Grazzi ħafna. Il-gvern ta' dan il-pajis kważi speċa fix memx polizija, ġustizzja, ġudikanti, laqqas servizzi sanitarji, 4.6 miljon abitant nofsom huma tfal kellhom jitilqu mill mill-libliet qed jiklu anka l-eruq biex ikunu jistgħu jgħixu qed joqtlu ħafna nies iktar milli qed isir fil-konflitt armat u inkredibbli li l-komunità internazzjonali ma tatx każ tal-talbiet ħafna kolli kif qalu ħafna kollegi preċedentement eh, l-Unjoni Ewropea bħala donatur ma jistax jaħrab minn responsabilta irridu jkollna miżuri biex insalvaw il-ħajja ta' diversi nies fil-pajjiż. Grazzi Signor Esaja, naslu għal tmim il-proċedura tal-kaċ tiegħi il-kelma lill-Kummissarju Reding. President il-Kommissarju tappoġġa l-abbozz ta' rezoluzzjoni għaliex is-sitwazzjoni tar-Repubblika Ċentrali tal-Afrika hija teddida wara li faqqat il-kriżi ta' Diċembru 2012. Kważi ħames snin wara dan it-tibdil antikonstituzzjonali tal-gvern dan il-pajis qiegħed jersaq rejstat ta' anarkija fil-aħħar weekend iktar minn 60 persuna mitu fin-naħa tal-majestral ta' dan il-pajis. Aħna nappoġġaw b'mod sħiħ il-violazzjonijiet rampanti ta' drittijiet tal-bniedem u ta' liġi umanitarja. Aħna għanna l-istess tassib tal-parlament u ser naħdmu permezz tal-mezzi kollha biex inħarsu id-drittijiet tal-bniedem u nġildu kontra l-impunità. Ħanamlu dan fl-imkien mal-imsieħba nazzjonali kif ukoll fil-fori internazzjonali fostom il-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bnidem tal-Ġnus Maħuda. Il-Viċi President Ashton ħarġet stqarrija tal-25 ta' Marzu fej esprimiet it-ħassib tagħha u enfasizzat illi dawk li huma responsabbli għal dan l-abbuż ser jinżammu responsabbli. Aħna nitolvu lil eh, pajjiż l awtoritajiet tranzizzjonali ta' dan il-pajjiż biex jieħdu riżuri konkreti biex jerġaw iġibu fisseħ seħ bistat ta' dritt u jikonformaw ma' ċertu ftehim. Aħna nappoġġaw l-operat mill-Unjoni tal-Afrikana tal-Missjoni ta' Paċi aħna qed nassistu wkoll l-sforzi ta' dan il-pajjiż anke taħt mexxija taħt il-Prim Ministru Tjangaje permezz ta' programm ta' stabilizzazzjoni li huwa finanzjat mill-istrument ta' stabilizzazzjoni. Minkejja l-iskala mingħajr preċedent ta' din il-kriżi, il-Repubblika Ċentrali qed tirriskja qed tirriskja li eh, edha fil-riskju li jissir Repubblika minn sija. Mux il-kas u grazzi għal-Parlament mux sa jisirek. Ħajkun hemm mobilizzazzjoni biex dan il-pajjiż isib postu fuq l-agenda dan huwa kruċjali anke fuq il-level tal-ġus maquda. Dan il-kontest permettuli il-fakkar l-istqarrija tal-10 ta' settembru tal-kollega tiegħi Kristalina Diogeva illi tikkondanna il-til ta' żewġ missjonari li ġew maqtula dan il-pajjiż dan memx klim għalih mhux aċċettabbli illi ċertu nis ikunu fil-mira dawn in-nies li qed jaħdmu biex jisalvaw il-ħajja tal oħrajn. Aħna nebatu l-omor lil raba il-familjari u l-ħbib ta' dawn il-vittmi. Tafu li din hija sitwazzjoni drammatika għandu jisir minn kollox biex inħarsu iċ-ċittadini dawk li qed jagħmlu xogħol ta' missjoni is-sigurtà hija problema fejn dawn in-nies li qed jipprovdu l-għajnuna nizzarja ma jistawx jagħmlu xogħol tagħhom. Armen minn hekk il-qtil, eżekuzzjonijiet, tortura, violenza fiżika, violenza sessuali, l-estorsjonijiet, tassazzjoni illegali, serq, anka id-distruzzjoni ta' djar u ta' raba qed jaffetwaw il-pajjiż kollu, pajjiż li huwa diġà disprat, popolazzjoni li qiegħda tasal fl-aħħar sorsi tagħha ħajkun hemm laqa ta' livell oli dwar dan ma' Franz Offer fil-25 ta' settembru biex inqajmu ċertu għarfin dwar il-bżonnijiet umanitarji f'dan il-pajjiż l-Unjoni Ewropea ser tkompli tkun attiva biex tassisti f'koordinazzjonijiet ma' nimsieħba internazzjonali l-istabilizzazzjoni ta' dan il-pajjiż b'appoġġ tal-proċess politiku. Grazzi ħafna, Kummissarju. Dan wassalna għal tmim id-dibattitu għanna sett mozzjonijiet tal riżoluzzjonijiet dawn ser jitqedu għal votazzjoni fl-aħħar ta' din is-sessjoni